in the crowd. Colleagues, I'm going to... Kollegi, ħanibdew. Għandi avvis l-ewwel net ħanħabar dal-avvis sakemm tieħdu postkom, nixtieq narrafkom illi idna nhar fl-imkien mal-President tal-Kunsill u skont ir-regola 74 tar regoli ta' proċedura il-President ser jiffirma sitt atti adottati taħt il-proċedura ta' kodeċiżjoni. il titli ta' dawn l-atti ser jiġu maħruġa fil-minuti ta' din is-seduta. Issa tassew nixtieq li tieħdu postkom ħalli nibdew il-votazzjoni minnu fih. U passoltu ħanajt eh, moċċar illi mhux ħanoqgħod naqra eh, ċifri biex noqgħod nagħtikom kemm votaw kemm ma votawx u laqas ħanoqgħod ngħid grazzi ħlief meta nispiċċaw. But imma l-ewwel punt u vot taħt il-proċedura Eh, ta' simplifikazzjoni artiklu 138 fuq ir-rapport ta' sur Skurja fuq is-Sena Ewropea għal volontarjat. U jidir li l-rapport ser jixtieq jitkellem. Si, solo molto rapidamente. Iva. Malajr, Signora President, nishtiq nitkellem biex nirringrazzja il-dan eh, il-Parlament tal-ħidma tiegħu grazzi l-Kumitati kollha li ħadmu Issa hawnhekk nista' nitkellem fisem kulħadd, nirringrazzja rapporter kollu, kollha, l-shadow rapporters kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport. Aħna ħejjejna rapport illi jagħti valur id-dinja tal-volontarjat mit miljun persuna